So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Aziz kollegi, nilqakom għal din eh, l-laqa ta' f-sinar tagħna tal-Komitat għandna punt prominenti fuq l agenda ġifieri l-iskambju ta' opinjonijiet mal-Presidenza Belġjana. Nixtieq nilqal il presidenza eh, il-Sinjura Xawfrige Sinjora il nilqaw hawnhekk f'dan il-Kumitat tal-Parlament Ewropew. Hija responsabbli flimkien mas-sur Van Bettigem nilqaw ukoll anka rappreżentanta tal konsil Sinjora Petra, ġifiri għandhom il-rappresentanta tagħhom għaw ukoll u sej jresquna l-programm tagħhom għas-sitt li ġejjin. Sinjora President, Kien hemm eh, il-laqan formali tal-ambjent ġewwa Gent kienet eh, organizzata b'mod eċċellenti, kien hemm diskussjoni interessanti ħafna fuq eh, Ewropa b'riżorsi effiċjenti dan seħna li tnejn li għaddew il presidenza Belġana ħadet il-tmun tal-Unjoni Ewropea f'punt importanti ħafna l-politika ambjentali mhux biss l-Europa, ma anke fuq livell globali. Għanna numru ta' dossiers li qed naħdmu għet taħdmu fuqhom illi eh, qed nimbuttawhom sabiex ikkunu ta' suċċess u mill eh, Directive tal-Electronic Waste ukoll hija marbuta ma' dan is-suġġett tal- Rizorsi effettiv eh, dan huwa suġġett li jidħol fil-qasam tal-iskart eh, bio u eh, mbagħad hemm il-qasam tal-tibdil fil-klima mbagħad hemm li jiġbor taħtu wkoll is-suġġett tal-light vehicles fil-lat tal-kimika il-biocides illi nixtiequ wkoll insibu soluzzjoni għalli jahbej il-Parlament u l-Kunsill. Għal protezzjoni tal-ambjent għedin punt kritiku għaliex eh, manka konferenzi tal-ġnus maquda, waħda f'Ottubru, waħda f'Diċembru, waħda fuq il-biodiversità u l-oħra fuq il-protezzjoni tal-klima. klima Nittamaw illi wara l-esperjenzi kemm xejn arsa ta' Copenhagen eh, fil-konferenza li għaddit eh, manka eh, l-Unjoni Ewropea tkun tista' tuħu talima u tipprepara ħjar għal konferenza ta' Gadir. Idu nkunu 27 u l-Kommissjoni wkoll magħna, l-koll irridu naqblu għaliex inkella ser natu l-impressjoni illi l-Ewropa hija dajfa jekk ma titkellimx bl-istess lingwa. Irridu nixbdu l-istess ħabel u f'Nagoya u Kangun irridu nagħtu pożizzjoni nija tal-Unjoni Ewropea. U nemmen illi ma nix nippermettu riżultati ktar fjakki għaliex eh, fil-qasam tal-ambjent il-problemi se jkun gbar mis soluzzjonijiet inkella. Naseb l-introduzzjoni tiegħek kienet biżejjed issa l-rappreżentanza Belġana tidher li hija waħda numeruża anka fil-millat tal-gruppi politiċi u ħerqana li nibdew issa dan id-dibattitu u skambju ta' opinjonijiet miegħek. Grazie tassew, President. Ervelu membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. Jina nishtiq nir-ingrazzjakom ta' din l-opportunità li tajtuni biex nitkellem ma'kom dwar il-programm ambientali taħt il-Presidenza Belġana l-umora nofsinhar. Jina nishtiq natikom prezentazzjoni ta' dan il-programm qabel dan jitwetta bħala Presidenza Belġana aħna napprezzaw il-ħidma kollha li ssir hawnhekk u l-arfin tagħkom u esperjenza f'dan il-Kumitat tal-Ambjent, Saħħa Pubblika u Sigurtà tal-Ikel. Dak li għandu x'jaqsam l-iżvilupp tal-politika ambjentali dak dan il-Kumitat dejjem kellu rwol importanti ħafna. Il-Presidenza Belġana hija konxa illi il-Parlament Ewropew wara Lisbona issa ħaħlu r għol tiegħu. F'dan il-qasam l-ambjent diġa qabel it-trattat ta' Lisbona matul il-proċess, il-proċedura normali ta' kod deċiżjoni kien hemm ħafna ħidma li saret hawnhekk diġà. U għalhekk din hija kontinwazzjoni ta' dialogu bejn iż-żewġ fora. Bejn aħna u bejn il-Kumitat MV u il kunsilt ambientali biex aħna nkunu nistgħu inwettqu l-proġetti kollha. Wa unur speċjali jina. inkun hawnhekk biex ngħidilkom dwar il-Presidenza Belġana li l-ambjent huwa wieħed mis-suġġetti ewlenin fil-programm tal-Presidenza Belġana u din hija meħtieġa. Għaliex bħala Unjoni Ewropea aħna qegħdin niffaċċjaw ħafna sfidi għandna il nar kriżi f'dan l-aħħar 50 sena na ħafna qatt u inugwaljanzi soċjali. soċali. sistema finanzjarja għandha wkoll ħafna nuqqasijiet u din għamlet ċertu pressjoni fuq il-finanzi pubbliċi wkoll intlaqtet il-kompetitività tagħna, it-kabbir popolazzjoni u il-pressjoni li dan kollu jpoġġi fuq l-ambjent ifisser illi aħna rrid narġgħu norganizzaw minn ġdid l-ekonomija tagħna u s-soċjetà tagħna. Apparti minn hekk, għanna atturi b'saħħithom ekonomiċi fix-xena dinija. Għanna tranzizjoni għall ekonomija bażata fuq karbonju bass li tkun effiċenti kemm jista' jkun dak rendu xaqsam l-użu tar riżorsi naturali. Biex għanna niffaċċaw dawn l-isfidi għanna bżonn ta' Unjoni Ewropea b'saħħitha u deċiżiva. Fil-Presidenza Belġana aħna sibna Programm ambizjuż u bilanċat. Dan jista' jkun ta' suċċess jekk aħna bħala Unjoni Ewropea naħdmu flimkien naqdu s-setat tagħna u noħolqu messaġġ uniku b'saħħtu. U jiena nixtieq li noqgħod fuq lajnuna tagħkom, jien ser nitkellem dwar l-erba' ambizzjonijiet u prioritajiet ewlenin tal-President ġana. Nixtieq nibda sinjuri. Onorevoli membri, bil-kwistjoni tal-klima. Aħna irridu nħejju il-konferenza tal-klima ġewwa Cancun b'mod ambizzjuż wara ir-riżultati tal-konferenza ta' Copenhagen huwa importanti immens illi l-Unjoni Ewropea terġa' tikseb il-fiduċja u wkoll it-tmexxija. Il-presenza Belġana Misser toqgħod tistenna biex ikun hemm din il-pożizzjoni. Il-bieraħ aħna kellna ġo għagħen aħna kellna skambju ta' ideat u l-membri kollha u l-Kummissjoni Ewropea qablu illi aħna irridu nħidu approċċ pass wara pass. Ġewwa Cancun aħna irridu ikollna setta suġġetti ibbilanċati. L-ideja tagħna li rridu nresqu fil-konfront ta' pajjiżi oħra jridu jkunu bilanċati imbagħad hemm il-kwistjoni ta' deforestazzjoni, l-adattament, trasferiment ta' teknoloġija u anke l-MRV, il-monitoraġġ, il-verifikar u r-reportaġġ. U il-fatt li s-suq tal-karbonju jrid jaħdem aħjar. L-Unjoni Ewropea trid tagħmel il-biċċa xogħol tagħha wkoll permezz tal-pakkett 2020 u għandha qafas b'saħħtu biex dan tagħmlu. Il-komunikazzjoni reċenti minn tal-Komissjoni Ewropea li fija l-analiżi tal-azli ta' tnaqqis tal gassir refes serra b'aktar minn 20% u l-evalwazzjoni tal-riskju tal-carbon leakage dan jatina element ġdid. U l-azliet li qiegħda tipproponi l-Kummissjoni Ewropea irridu narawhom f'aktar profondità. irridu naraw l-offerta kondizjonali ta' 30% biex aħna din inkunu nistaw ta' bilħaq inħadmuha. l għanijiet ġew imwaqfa l-2050 għal-kapitali tagħna u aħna għandna ftehim ukoll fih dan il-kuntest ta' Copenhagen biex ikollna strateġija bbażata fuq karbonju bas. taħt il-prezenza Spanjola il-Kumitat tal-Ambjent, il-Kunsil tal-Ambjent iddeċida li d-din jarġa' jirrevedija f'Ottubru. Aħna fil-Kunsil irridu immexxuha kif għandu jkun biex bekk il-Kummissjoni Ewropea tkun tista' tara x'inhuma l-għażliet li għandha u tkun tista' tirreferi kollox għalina f'ċertu proposti konkreti. Id-dibattitu fil-Kunsil tal-Ambjent ser jagħti kontribut għal Kunsil Ewropew tal-Ambjent f'Ottubru. Aħna wkoll qegħdin naħdmu biex nillimitaw l-emissjonijiet ta' CO2 mill-vetturi zar kummerċali. Jekk ikun hemm li jintlaħaq ftejim dwar din il-kwistjoni fl-ewwel qari, il-Presidenza Belġana tkun tassew sodisfatta illi tadottaħ it-tieni priorità, il-biodiversità. il biodiversità L-2010 u dawn ta' fuq hija s-sena internazzjonali tal-biodiversità. Il-Presidenza Belġana tixtieq tieħu vantaġġ minn dan il-mument biex tagħmel progress sinifikanti fil-konferenza internazzjonali tal-biodiversità ġewwa Nagoya. Bosta indikaturi jgħidulna li tnaqqis fil-biodiversità ma twaqqafx fil-konklużjoni tal-Kunsil tal-15 ta' Marzu Il-Kunsil tal-Ambjent jitkellem dwar il-viżjonijiet fuq medda twila u medda qasira ta' żmien għall istrateġija Unjoni Ewropea 2020. Jiena nixtieq nibni fuq dan l-aspett ukoll. Aħna rridu li kun hemm konsensus b'riżultati pożittivi, jiġifieri riżultati li jkunu ambizjużi u realistiċi. Wara id-dinja wara l-sena 2010 u dawn irridu narawhom miktuba fi pjan strateġiku fil-Kunsil ta' Ottubru fil-Kunsil Ambjentali aħna ser namlu se ngħidu biċċar il-pożizzjoni tagħna. Palissa hemm diskussjonijiet għaddejjin ġewwa Montreal dwar il-protokoll għal l-aċċess u l-benefiċċju komuni l-ABS. Riżultat ta' Nagoya ser jiddependu fuq il-persistenza tal-Unjoni Ewropea u dan jista' jiġri biss jekk l-Unjoni Ewropea titkellem fuċi waħda. Fil-Kunsil ta' Deċembru aħna se nkun qegħdin naraw kif il-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea jista' jissawwar għabbażi ta' riżultati tal-konferenza ta' Nagoya. Il-biodiversità u ekosistema tajba huma essenzjali biex ikun hemm il-benessri u l-ekonomija. Huma jagħtu servizz kbir Iżda dawn is-servizzi aħna nissottovalutawhom. Il-kumitat tagħkom iddiskuta post okkażjonijiet rapport tip illi jagħti saħħa aktar ekonomika li dawn is-servizzi. Dawn irridu jippermettu biex aħna jkollna aktar integrazzjoni fil-qasam tal-biodiversità biex bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu għażliet sostenibbli marbuta mal-linja ta' politika rridu nieħdu kif ukoll biex ma nipperikolawx is-sistema l-ekosistemi tagħna. Aħna qegħdin nitkellmu dwar id-dossier marbut mal-GMOs ukoll, naf il-Kummissarju dalli ħa inizjattiva dwar din il-kwistjoni l-bira. Kif tafu dawn il-kwistjoni diġà ġew indirizzati fil-kuntest tal-Kunsill Ambjentali. U l-Presidenza Belġana ser tkompli f'din id-direzzjoni biex dan iżommu fil kunsel Ambientali. It-tielet priorità. il manager tal-materjali sostenibli. Naħseb li l-kol taqblu li fl-isfond tal-kupru ekonomiku aħna rridu natu attenzjoni għal dak li jista jorbot flimkien l-ambjent u l-ekonomija irridu nsibu strumenti biex inkunu nistaw insaħħu iż-żewġ oqsma ta' politika li l mill-effiċenza tal-enerġija aħna għanna immaniġġar tal-materjali sostenibli. Dan huma sfidi kbar imma huma wkoll opportunità għall-ekonomija Ewropea. L-immaniġġar sostenibli tal-materjali huwa bbażat fuq l-użu responsabbli tal-materjali kemm dawk ta' materja prima kif ukoll l-iskart. Huwa jara ċiklu sħiħ tal-materjali irrid ikun hemm decoupling tal-tkabbir ekonomiku mill-użu tal-materjali. Rridu nagħmlu s-sistema ekonomika tagħna aktar b'saħħita u aktar kompetittiva. L-unika mod kif dan nistgħu nagħmlu huwa illi nużaw materjali b'mod sostenibbli u li ndaħluhom fiċ-ċirku tal-ekonomija. Dan għandu jisir permezz ta' approċċ komprensiv integrat fid-disin, il-produzzjoni, distribuzzjoni, il-konsum, l-iskart u l-proċessar. Kif qal il-President ta'kom, il-manager sostenibli tal-materjali kienu għet mis il li ġi trattat fil-laqan formali ġewa Gent. Il-laqan formali ministerjali li kienem f'dawn l-jumejn illi għaddew. Sullajnen kien mistieden f'din il-laqa u jien nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzjah tal-kontribuzzjoni tas sew siwja illi huwa ta' fid-diskussjonijiet illi kien hemm ġew agent. Jiena naħseb li dan il-Kunsill informali kien wieħed ta' suċċess kbir. U għal antana dak illi konna maniġar sostenibli tal-materjali bħala parti minn Unjoni Ewropea effiċenti f'dak li għandu xaqsam ir-riżorsi. Aħna qed nagħmlu l-isforzi kollha tagħna biex ikonna użu effiċenti tar-riżorsi u aħna nisabu ħerqana għal-roadmap tal-2011. F'Diċembru fil-konklużjonijiet tal-Kunsill aħna ser natu it-tmexxija meħtieġa biex il-Kummissjoni Ewropea tkun tista' tfassal din ir-roadmap. Umbat, żewġ direttivi marbuta mal-prodotti u l-iskart, aħna hawnhekk qegħdin nipprovaw nelħu ftehim. Jien qed nitkellem dwar id-direttiva wi, jiġifieri Waste Electrical and Electronic Equipment. Din id-direttiva trid tnaqqas l-impatt fuq l-ambjent tal- l-iskart elettroniku, mbagħad hemm ukoll il-Rose Restriction of Hazardous Substances. Aħna niftuqu nilħu ftejjin fil-Kunsill il-Presidenza diġà rat l-emendi li ġew infasla minnaħa ta' dan il-Kumitat dwar daw l li semmejt. U aħna nittamaw li aħna nkunu nistgħu nilħu ftejjin mal-Parlament fl-ewwel qari. Jina wkoll nixtieq nitkellem dwar il-biowaste dan il-manager sostenibli tal-iskart. Nix nitkellem ukoll dwar il-flussi tal-iskart. Dan huwa eżempju perfett dwar kif aħna nistgħu nużaw dan b'approċċ fiċ-ċiklu kollu tal-iskart. Tal Il-Belġu saħa saħa ukoll dwar l importanza ta' direttiva marbuta mal-bioskart u l-Komissjoni sejra taħdem it-fit maħna dwar dan. Aħna nixtiequ aktar inizjattivi minn ħata Komissjoni Ewropea f'dan il-qasam. Mbagħad fl-aħħar net strumenti aħjar għal politika ambientali Ewropea. Aħna nixtiequ li nagħtu ċertu direzzjonijiet il kummissjoni Ewropea dwar bosta suġġetti rridu naraw implementazzjoni aħjar li twassal għal politika aħjar ambientali. Hawnhekk qegħdin naħsbu dwar tħejjija aħjar rapportat aktar integrat, regolamentazzjoni aħjar, aktar evoluzzjoni ta' impatt, implementazzjoni u manutenzjoni aħjar u stimolu biex intużaw l-istrumenti fis-suq. Aħna qegħdin naraw ukoll il-proċess marbut mal-gvernanza ambjentali internazzjonali. Aħna wkoll dejna naħdmu dwar il-programm ambientali ambjentali Ewropew illi huwa għafisseħ sa sena 2012. Nafu li dan huwa suġġett li l-Parlament Ewropew għandu għal-qalbu. Naħseb li intom tistaw ittuna l-kontribuzzjoni ta'kom. Apparti direttivi wi u rows, aħna u kol ser naraw il-regolament biosite. Aħna għedin nistennew li nilħu ftejjin politiku fil konsil irrid nieħdu inkonsiderazzjoni l-iżviluppi marbuta ma' dan il-kwistjoni fi dan il-Parlament Ewropew. Onorevoli membri, senjuri, sur President. Biex aħna eh, namlu progress dwar dan il-kwistjonijiet jiena nixtieq nitlob għall appoġġ tagħkom. Il-progress kollu li għamlet l-Ewropa sar permess tal-kooperazzjoni u ta' dialogu. Għanna sfidi kbar u d-diemna f'dawn is-sitxu li ġejjin fil-qasam tal-ambjent Aħna pala presidenza lesti li namlu skambju ta' femijiet mal-Parlament Ewropew. Aħna nistaw nirnessu u l-Unjoni Ewropea trid tkun koerenti fl-azzjonijiet tagħha. għaddejjin id-diskussjonijiet u aħna ninsabu ħerqana li konna kooperazzjoni ma'kom grazzi tassew. Grazzi ħafna, Signor President tal-Konsil. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tal-programm ta'kom. Aħna għedna illi l-protezzjoni tal-ambjent huwa punt ċentrali fil-programm u għalek ħadna pjaċir nissima u kol minna ta'kom. Anka illi ser naħdmu favur iktar bil fuq id-dossiers importanti bej l-Istati membri, l-Kommissjoni u l-Parlament, eh, fostom anka l-light vehicles, il-biocides u l-electronic waste u dawn ikon ta' suċċess kbir jek irna xina niksbu dak li nixtiequ għasnin li ġejjin. Diġa smana l-Ministru l-birat itkellem dwar Cancun u l-istrateġija u t-tattika li hija pjanata minnaħa tal-Unjoni Ewropea illi uh, u koll uh, taffetwa dak li aħna namlu u dak li għamel ħatiħor u koll uh, u anka li konna um, sistema illi ma tużax daqstant anka li tuża nqas rizorsi mod ġenerali u naħseb li għanna iċ-ċans issa illi uh, Ok, l-direttiva tal-electronic waste um, ta' spunt anka l-ambjent u l-protezzjoni tal-ambjent. Mela, ħanibda bil-koordinaturi tal-gruppi politiċi, Sinjura uh, Zeber. Sur Zeber, grazie ħafna sur President. Jina verament kontent li qed Ministru Reġjonali li hija l-President tal-Kunsill għana dan il konċet tar-reġuni li qed jidħol ħafna hawnhekk U anka fil-Flanders uh, jider li uh, dan qed jaħdem tajjeb u huma importanti wkoll li għandna din il-Presidenta anka għal dan il-grupp. Inti bdejt bħala Ministru tal-Ambjent titkellem fuq il-kriżi finanzjarja. Jinstema li jisu il-konċett tal-ambjent demiku marbut ma' l-ispejjeż u li fiskelu ukoll anka l izvilupp ekonomiku. Nistgħu nifukaw fuq politika ambjentali illi tamra possibbli li anka l-Ewropa tibqa' kompetittiva. Għaliex inkella ser naqbdu id-direzzjoni l-ħażina u għalhekk Staqt, insaqsik jekk fimtik xtajjeb jew le, però naħseb il-ħsibu li l-politika Ewropea, l-politika ambientali tista' tkun tajba ħafna anka fejn eh, jiġi l-użu ta' rizorsi rridu noqogħdu attenti kif nitkellmu fuq dawn iż-żewġ konċetti u relazzjoni bejniethom. Smajna wkoll li fl-Ewropa anka direttiva tal-protezzjoni tal-asaffar. Naraw konċetti differenti ħafna bej reġuni fejn tiġi l-implementazzjoni u wasal għal noqqas taqbil anka f'ċertu pajjiżi. Il-Presidenza Belġana ser taħdem sabiex ikun hemm standards iktar għoljin minflok e- iktar baxxi illi jitwaqfu u uh, jevittaw situazzjonijiet fej pal din id-direttiva jkun l pażijiet fej eh, jimplementawa verament b'mod fi u eh, oħrajn ħafna iktar stretti. Semmejt Cancun u l-finanzi, inti tkellem dwar il-mezzi finanzjarji fuq il-krizi, inti tara xi possibilità illi nkomplu nibnu fuq dan anka fil-livell reġjonali? Xtaqt najt illi qed uh, nistennaw bil ħarqa kollha sabiex il-Komissjoni toħroġ din id-direttiva tal-ilma tax tajja xorb il-Water Directive Aħna na nistennu din din id-direttiva minnaħa tal-Kummissjoni nittamaw illi f'taqal darba naslu għal xi konklużjoni. Mela, din il-mistaqsija li konna nistennewa minnaħa tiegħek li tħobb titkellem ħafna fuq l-ilma. Il-kollega li miss sinjura Linda McKevin. Grazzi, grazzi Ministru tal-li ġejta unek il-lum għana u t-kellim dwar prioritajiet tal-presidenza li jidru prioritajiet sensibli. Minħabba l-Aġenda Internazzjonali li għana fis li ġejjin jien nixtieq nibda bil-kwistjoni marbuta ma' tibdi fil-klima. Inti qed illi aħna rridu nindirizzaw Cancun, iżda meta aħna konna ġew Copenhagen u tkellimna mal-kollegi Amerikani naħseb illi spiss l-azzjoni hija maħjar mill-krim fira. Issa fl-Unjoni Ewropea aħna nitkellmu dejjem dwar l-anijiet, jiena nappoġġa dan l-an ta' 30%, ma ma nafx il-Presidenza u se tagħmel xi ħidma qabel kankun biex tara kif l-istati membri qegħdin implementaw il-pakket ta' tibdil fil-klima, x'impatt għandu dan il-pakket? Jina naf li huwa l-kompetu tal-Kummissjoni biex issegwi l-implementazzjoni u tiżgura illi l-istati membri eh, ikollhom ir-riżultati meħtieġa Jena ma nafx kemm il-darba l tal-Ambjent jistaqsu lilhom infushom tajjeb sentej nisabu sentej wara lan tal-enerġija rinnovabbli, il-pajjiż tiegħek fejn wasal, x'għamel, x'inbidel? X'qed jagħmlu l-kumpaniji l-kbar? U l-kumpaniji l-kbar fl-Ewropa ser jgħidu dinja xi ħaġa tajba li saret sentej ilu, sa f'kankun jgħidu l-istess l-Ewropa mletek inbidlu l-affarijiet, l-industrija tal-karozza tal-karozzi ser jgħidulhom l-istess mod li forsi għalbidu kunem xie hemm xi resistenza imma issa saret differenza kbira. Tiddiskutu dan it-tip ta' affarijiet fil-Kummissjoni tal-Ambjent u l-implementat ukoll biex forsi ikonna din id-direzzjoni f'Kankun u mhux biss naqdu nitkellmu dwar l-20-30 fil-mija madwar dak li aħna minna u dak illi ser nagħmlu. Naħseb ikun eżerċizzju meħtieġ ukoll biex naraw x'tip ta' riżultati qed ikonna u jekk mhux qed ikonna riżultati mela allura rridu nitkellmu dwar dan ukoll. Fid-dawl ta' Cancun. Mistoqsija oħra, fit tlet xhur li ġejjin il-Kummissjoni ser tagħmel eżerċizzju tal-benchmarking dwar l-Emissions Trading Scheme. Din hija importanti ħafna u palissa hija fidejn il-kumitati u l-esperti nazzjonali nafu hemm ħafna pressjoni palissa biex wieħed ikun ġenerus ħafna fil-benchmarking imma dan u għandu periklu kol marbut mal press tal-karbonju. Ma nafx il-presidenza taf dwar, dwar dan u intom u l-ministri ta'kom mux ħajrid diskutu l-benchmarking fil-laqat ta'kom. Grazzi ħafna, Sur Ekod. Grazie ħafna, Sur President. Jina, se nitkellem bil-simpajizi illum għax qegħdin nitkellmu mal-Ministru ta' Flanders se nitkellem bil-Vlams. Mela għandi żewġ kummenti li xtaqt insemmi inti tajtna qegħdejja ċari għal dak li huma l prioritajiet Imma naħseb kollox huwa ġenerali wisq. Nixtieq nidħol fiktar dettal fuq żewġ punti l għonet il-klima u Cancun. Intijet li tixti il-flimkien ma l-Unjoni tasal, taslu għal-pozizjoni, imma tejtu kol li jemżon inkunu iktar konsistenti. Imma ħna kif nafu, il-timing ma tantx aħna għawija fie, ma tantx naħdmu tajjeb, anki qabel Copenhagen, qabel Doha, konna kon ridna nitkelmu fuq it it-ton u eh, meta wieħed isemmi Ottubru il-pożizzjoni f'Ottubru biss tistgħu taslu għaliha, ġifieri meta nitkellmu fuq 30% fuq il-finanzjament hemm bżonn li jirnexxilna nitkellmu fuq dan affarijiet kollha ħafna qabel mhux noqogħdu nistennew saħħa minuta jirġa' jġinna dak li ġranna. Issa fuq l-affarijiet sostenibli u l-manager tagħhom il-decoupling tal-get program jiena nixtieq inkun naf iktar dwar dak li qed inti l inti stess għax għandna bżonn absolute decoupling. Imma naħseb fuq ir-roadmap tal-2011 inti qatt ftit attenta dini ovvjament tal-Kummissjoni ma fuqa nistgħu ngħidu Per eżempju fuq il-bioskart qed nitkellmu fuq kif naħarqu l-skart dan huwa l-iktar mod l-inqas mod effiċjenti anzi. Naħseb li li nejdu li aħna naqblu li jinħarra l-iskart hija l-aħħar ħaġa li rridu naħsbu fiha kummissjoni ma triċ li kona direttiva tal-bioskart, ġifir għalxin għoddu għom il-daw, inti stennejtu kol fuq il-maniġjar ta' dan it-tip ta', ta mm, prodott u materjal l-ispejjes għall-ambientali, spejjes koll, it-taxxa ambientali, it taxxi u kol it taxxa ambientali it din u koll irridu li taddi kem jista' jkun eh, malaj l-enerġija u l-ispejjeż ta' trasport u koll inti tista' tkun iktar ċara fuq dan għax inkella noqogħdu nistennew biss ir-roadmap. Tkun ħasra. Grazzi ħafna. Naħseb illi inti stajt titkellem bl-Olandiż Eh, għalix l-Olandis huwa hija ija lingwa tiegħek eh, mhix kwistjoni ta' fta' fle, mhix hawnhekk. Signora Rosbach. Grazzi ħafna. Jiena naqbel ħafna ma' żewġ kollegi li tkellmu qabli. Kollega tal-Demokratik Soċjalisti u anke dak li tkellem ma' dak li qalet Sjura McCavin jina għawnek naħseb li mannix bizzejiet miżuri prattiċi għanna direttivi, għanna l-għanijiet, imma fil-prattika x'qed naraw li jiġri. Mannix riżultati tajbi. Nħorġu biss dokumenti, direttivi u qisu qatt ma naġixxu. Jiena ngħix ġo pajjiż fejn l-iskart jiġi maħruq kont nipreferi kieku il- mod ta' dak li kemm sejħat il-ġenerazzjoni kif jgħidu l-xjentisti li s rizorsi kollha jistgħu jiġu reċiklati. Dak kollu li ntrema jista' jiġi reċiklat. il rizorsi se jispiċċanna xi darba. Naħseb ta' min u kol narawx sena naqbdaw namlu bil-iskart tal-plastik Imma ma nafx qed jiġri fuq dan is-suġġett tal-issa forsi tista' tarafna. Grazzi ħafna, President, Sinjura Ministru, nirringrazzjak għall prezentazzjoni tiegħek u nilqgħu magħna. Inti bħalna taf li l-Ewropa ehm, ma mamu għandhom il-parlamenti li wkoll jaħdmu fuq il-kwistjoni tal-ambjent. Forsi minn Copenhagen dawn inqasu inqas ma tantx kienu lesti li jaħdmu fuq dan is-suġġett. Imma huwa minnu il-problemi ekonomiċi mhux ta' min qed jinsihom, imma madonna kollu jiena ma' sur siber naqbel ma jistax ikun li l-ambizzjoni tagħna naqsuhom. Iktar u iktar ma nistawx laqqas li inżommu mal-wedi tagħna f'Kankun jew ukoll Nagoya. Inti semmejtinna il-sujġetti prioritara, inti jett ukoll li meta nitkellmu fil-summit ta' Gothenburg fil-2001 ta' Johannesburg fil-2002 il-pjandazzjoni tal-biodiversità tal-2006 hemm ukoll eh, mill-impenji oħra tal-Kunsill minn Marzu li għadda għalhekk mod konkret. Eh, il-mistoqsijiet tiegħi diġà smajthom kif se tagħmel il-Presidenza tal-Belġu sabiex din id-darba din id-darba l affarijiet għandhom xaqsum għal-biodiversita verament se jiġu implementati l-impenji konkreti fl-opinjoni ta'kom, x'taħsbu li għandhom ikunu matul il-Presidenza tal-Belġium u tixtiequ li jintom daw tintegraw ukoll bil-miktub mal-konklużjoni tal-Kunsil ta' Diċembru ta' din is-sena. Eh, fuq il-konferenza ta' Nagoya kif se taraw li jkun hemm li taraw il dwar il-protokoll ABS. Aħna fil-kumitat tagħna tkellimna ħafna fuq il-GMOs. Naf li aħna wkoll se nistudjaw il tekst tal-Kommissjoni u xtaqt inkun naf kif taħseb inti dwar dan. Grazzi ħafna. Merci beaucoup. Euh, Kathleen van Tamp. Is-sinjora Kathleen. Van Brandt. Grazzi ħafna sur President, ħafna midrabi jena nitkellem bil-lingwa tiegħi. Ma u lesta li nagħmel dan anka llum, ħanibda biżewġ prioritajiet illi anka semmew il-kollegi tiegħi il-politika tal-klima. U il-manager ta' materjal sostenibli li forsi huwa suġġett daqsxejn iktar eh, inqas mistenni li jissemma. Ħanibda fuq il-klima. Żewġ kummenti dawn jorbtu mal-lanijiet. Inti semmejt li ħajkun hemm proposta kondizzjonali ta' 30% ma naqbilx ma dan naħseb irridu naħsbu b'damma differenti naħseb il-Presidenza. il presidenza għanda t-prova s-sib konsens fiħdan il-konsil, din għanda tkun l-għal priorita. U dan ifisser ukoll illi titimbotta l-ambizzjonijiet tiegħek il qudiem kemm tista' jina naf mill-Parlament illi mhux dejjem tista' tagħmel dan fis-27 stat membru għaliex uh, kultant trid tissalvagwardja l-ambizzjonijiet tiegħek stess punt ieħor li jorbot anke ma' dak li semmejt trid uh, tikseb ir-riżultati u tittevalwa l-politika tiegħek stess u għalhekk huwa daqsxejn ta' sorpriża li hemm diskussjoni fih dan il-Kommissjoni li naf ukoll uh, mhix qed tisseħ fil-Kunsill fil-Kunsill tal-Ambjent, imma din hija diskussjoni interessanti li tisseħ fil-Kummissjoni fuq uh, sussidji ulterjuri tal-faham. Dan jorbot ukoll mal-taħlita ta' enerġija għal-futur u memx post għal din eh, produzzjoni tal-faham għal-futur sabiex intuża għal-ġenerazzjoni tal-elettriku. Naħseb dan tkun sinjal ċar għal-Kunsill Ambientali Dawn ir rizorsi jridu jintużaw b'mod differenti. Għed nitkellmu fuq 3 biljun euro f'sussidji għall-istati membri u naħseb li dawn il flejjes jistaw jintużaw ħafna ħjar għall-enerġija rinnovabli sabiex uh, nkunu ktar sostenibli fuq żmien twil. Jiena konxja mill-kwistjoni cradle to cradle u li l-Presidenza Belġana ser taħdem fuq dan, pero rridu nifukaw ukoll fuq dossiers illi għanna bħalissa. Jiena flimkien mal-kollega tiegħi diskutejna eżempju dal-għodu minħabba xogħol qed nagħmlu fuq żewġ rapporti partikolari. diskutejna il-bizzon u x-xewqa illi neħu ftejim mal ewwel qari u naħseb li dan jista' jseħ taħt il-Presidenza Belġana. Forsi mbagħad ikun hemm xi punti oħra li konna nħallu daqsxejn fil- ġemp, naħseb li huwa importanti li fil konsil ikonna dan it-tip ta' ftuħ għaliex dan ifisser imbagħad illi nistaw naħdmu fil-qasam speċifiku tal-iskart elettroniku fej se nkun saw nifsu politika ġdida kien hemm diskussjoni fuq il lewi u r-ros naħseb uh, li jkun tajjeb ħafna kieku l-Kunsill kontestatiħu pozizjoni fuq il-pannelli tax-xemx illi uh, tejn ħafna għal uh, li manager sostenibli tal-enerġija. Nasib li dan it-tip ta' ta' alternativi huma sostenibli ħafna. Mela, is-sur xtas sabiex nkunu ħlisna l-Belġani u l-Flemish kollha. Nirringrazzjak. Nilqawk mana, Sinjura Ministru, nirringrazzjak għal presentation li tajtna. Inti għati foka fil-bidu fuq il-klima u fuq dan is-suġġett inti anzi inti ma semmejtx is-suġġett tal-biofuels huwa suġġett li saqilna niddiskutuh u kif tista' jintużaw 4.5 miljun ta' ettari ġifiri pajjiż da kbir daqs id-Danimarka, dan li rridu nikkonsidraw għal meta nikkonsidraw il-biofuels Jiġifieri, il sissa l-kriteri tal-użu tal-art b'mod indirett għadna ma deċidejn xfuqu. Hemm problema oħra meta nitkellmu fuq il-ċertu kriterji tal-biomass. Xtaqt nsaqsik, sinjura, x'se tagħmlu dwar dan fil-kunsell? Intom tafu li jeżistu dawn il-problemi? Se jkunu fuq l-aġenda dawn is-suġġetti? Se tiżguraw li li l-użu indirett tal-art għal biofuels iktar ma morru se jkun parti mid-diskussjonijiet u hemm ċertu kriterji għal biofuels li toħloq problema kbira. U eġib naraw li jkun hemm iktar emissjonijiet ta' carbon dioxide fir-riżultati jiġifieri jkunu ħafnar. Grazzi. Tajjeb smajna ħafna mistoqsijiet Xaħat li xejn kompli intervjeni jew ser nalla issa l-lista tal-kellima. Kulħadd imniżżel qisu. Tajjeb. Mela. Nibdew it-tieni parti ta' diskussjoni. Il-Presidenta. Grazzi ħafna, President. Onorevoli membri, nirringrazzjakom għal kontribuzzjoni tagħkom l-interess li qed turu fil-prioritajiet u l-ambizzjonijiet tal-Presidenza tal-Belġju. naraw smajna ħafna suġġerimenti interessanti, imma naħseb nixtieq forsi niġbor dak li qajimtu intom skont il-prioritajiet u l-ambizzjonijiet li semmejna. Ħalli nibda bil-insemmi bil-klima hemm ħafna mistoqsijiet kelkom raġun tpoġġuhom għax ovvjament hawnhekk għandna qudiem noħda mill-iktar sfidi kbar fit-tieni nofs ta' din is-sena. Issa, naraw li laqa ta' Copenhagen fallit, imma irti konna ċertu nuans hawnhekk. Ma kenniex riżultat li ridna, imma xorta imxejna ftit il-qudiem. Għalhekk irridu nibnu fuq dak li qbilna fuq u hemmhekk nieħdu l-okkażjoni biex immorru iktar il-qoddim f'ċertu oqsma l-sfida prinċipali hija li f'Cancun hemm bżonn li naslu għal ftehim li jkun jorbot u hemm bżonn li nittrattaw eh, per eżempju eh, ċertu suġġetti per eżempju il- l-MRV hemm bżonn li nkun ikonna l-affarijiet eh, nkunu nafu esattament x'qed nagħmlu, ma nistgħux dejjem aħna ħdu ħtija meta l-affarijiet ma jimxux skont kif inkun qed nippjanaw. Għax hemm nies li ħallu il-proċedura tfalli, ġifieri hemm bżonn li nkunu ambizzjużi imma aħna ma dejjem nieħdu il-ħtija un sofru għal ħattijħor, hekk ġara f'Kopenhagen kulħadd ipponta subajh lejn l-Ewropa. Fl-introduzzjoni li għamiltilkom l-ewwel semmejt il teknoloġija il-problemi tal-foresti, l-MRVs, dawn l-affarijiet kollha rridu nerġgħu niddiskutu għan f'Cancun. U nixtiequ naraw li eh, bħala riżultat tajb ta' Cancun nitkellmu wkoll fuq il-co-market. hemm bżonn li nimxu l-qudiem ukoll eh, meta nitkellmu pereżempju fil-2.4 biljun ta' euros. Hawnhekk insibu dan kollu fir-rapport integrat tal-Ecofin. Irridu naraw il-kondizjoni speċifiċi tal-finanzjament for track u kunu ċarissimi dwar dan kollu. Mux bis kwistjoni li noqogħdu nqasmu l-lajnuna finanzjarja. Issa, fuq il-proposta ta' 30% u din hija l-proposta li għandna qudiemna bħalissa, Nista' ngħidilkom li il-pożizzjoni tagħna tal-Unjoni Ewropea hija kondizzjonata għandna 20% u 30% bil proviso li l-pajjiżi l-oħra jisegwu. Jiena qed li l-komunikat tal-Kummissjoni ukoll wieħed jista' jagħmel użu minnu għax dan jista forsi wassanna għal 30% bla kondizjoni. Dan se niddiskutu fil-Kunsill ta' Ottubru ħanaraw kif fil-Kummissjoni u fil-Kunsill nistaw nilħu ftejim sabiex ikonna biss possibiltajiet li minnhom noħorġu rebbieħa. Ċifri fuq hawn qed naqblu anke mal-Kummissjoni. nispera li ma, ma nsejt xej, issa, il-biodiversità u kol suġġett importanti għal ħarifa edin nipreparaw l-affarijiet. Għalek għanna approċ iktar ċar. għal abs l-affarijiet mu ċari għax il-negozjati għadhom għaddejjin f'Montreal. Xfiri, irridu nistennu x'joħroġ mill-laqa ta' Montreal. U intum il-ċans li naslu għal-konklużjonijiet, għal-soluzzjonijiet. Ovvjament, il-finanzjament se tkun kwistjoni li skużi se tiġi diskussa. Hemm bżonn li natu sinjal U fil-Kunsil se niddiskutu dan kollu fil-ħarifa. Fil-15 ta' Marzu kienet ittieħed id-deċiżjoni u mar maħna ma nistawx ngħidu se jiġri se jkunu riżultati tal laqgħa ta' Montreal. Imma kien hemm insaqsina kif se nintegraw biodiversità f'setturi oħra ta' politika. Per eżempju fil-CAP, il-biodiversità għandha titħol u tkun integrata eh, hemm il-kwistjoni tas-sajt. Għalhekk naħseb li hemm bżonn naraw kif il-biodiversità kol se ninkluduha hawnhekk. Is-Sinjura McEwen kellha mistoqsija dwar il-benchmarking Jina naħseb li dawn l-affarijiet huwa mhux dejjem huwa xogħol tal-kunsill li jiġu trattat fuq livell tal-kumitat. Id-direttiva tal-ilma tax-xorb din hija wkoll titħol fil-programm ta' trio tal-presidenzi ġifieri Spanja, il-Belġu u l-Ungerija. Aħna tajna ħafna attenzjoni lil din il-kwistjoni tal-ilma tax-xorb u nisperaw li nkomplu navvanzaw Għalek, nkomplu nalaboraw fuq din il-direttiva, nkomplu navanza. kollegi oħra semmaw il-manager ta' affarijiet sostenibli il-roadmap u kol, il-dokumenti Dawn l-affarijiet kollha trattajnihom fil-laqan formali u hemm ċertu biċċitta xogħol speċifiċi li wieħed irid jagħmilhom. Dan eh, it-tarif issibu fuq il-website tal-Presidenza Belġjana wkoll. Imma nista' nsemmi xi ftit pereżempju d-direttiva tal-Eco Design din ovvjament se ndiskutuha hemm ukoll l-esportazzjoni tal-iskart aħna nixtiequ nikkonsidraw ukoll il-carbon footprint, ir-reċiklaġġ xi ħaġa li qed tiġi konsidrata b'mod favorevoli. Naħseb fuq dan kollu nistgħu nirriflettu il riċiklaġġ bħala punt ieħor ċertu għanijiet nistaw niddeċiduhom għal dan inqasam. Qed naraw kif dan kollu jista' jiġi implementat flimkien ma ċertu liġijiet li għadhom qed jiġu imħejjija. Ma l konklusjoni se jaslu fil-Kunsil ta' Diċembru. U naħseb il-konferenza kienet tajba għax kienet tal ewwel darba diskutejna dawn l-affarijiet fuq livell Ewropew. Issa, suġġetti wor il-biofuels. Sur Stas, nirringrazzjak għal-mistoqsija tiegħek. Dan huwa suġġett li fuq l-aġenda tal-Kunsil ta' Ottubru, ġifieri suġġett li se jiġi diskuss. U ovvjament il-kriterji huma importanti dak tal-ambjent, u hija ħaġa ovvja li fil-Kunsil tal-Ambjent inkun qegħdin nagħtu każ dawn l-elementi, numru ta' elementi li huma importanti. Il-sustainable management li għandu xaqsam mal-biofuels. Naħseb li jiena rispondejt tal-mistoqsijiet kollha jekk le erġgħu saqsuni. Ja, wir haben weitere Fragen. Vielen Dank für Mela, għanna mistaqsijiet oħra, grazzi ħafna ta' tweġiba tijak. Għanibdew minn Margaret Awken. Grazzi, President. Jena nishtiq nirringrazzja l-Ministru tal-Ambjent u l-lum hija ġurnata meta qed nitkellmu l-lingwi iż-żar. Għandi mistoqsijiet fuq il-budget. Għaxem rekomendazzjoni klassika li qed toħroġ mill-Presidenza tal belġu kull darba. Anki l-Kummissarju Potoċnik semmija kif wieħed jaġixxi iktar għall-ambjent jekk m'għandniex flus biex nofqu għall-ambjent. Il-problema ta' naqis tal-budgets Kulħadd santi jismaha il-Kummissjoni edha f'sitwazzjoni kritika u kol. Il-Presidenza tal-Belġum għalek x'si tagħmel biex garantixi li dan ix-xogħol għall-ambjent u anki mħabba l-klima nistaw nerġaw ndaħlu għan pala priorita eh, fi diskussjoni dwar il-budget li jaġaw judaw saf settembru. Illum, il-senjura ministru spiegat kif memx possibilta għal eh, natura l-fejn jew kella l-program live, memx fondi. Issa l Fernandez. Sur Fernandez, Excusez-moi, ma j'étais encore dans la traduction. Eh, Skużawni ma kont għadjat insegwi l-interpretazzjoni. Signora, pres, Sur President, Signora Ministru, jina li Signora Ministru nejdila li nilqa il-level ta' ambizjoni li għandek li inna li għandkom fil-program, il-żvilupp sostenibli, l-żvilupp dan għanna naraw hissa u kol isir pala azzjoni fil-programmi stess. Imma fi żmien ta' kriżi finanzjarja hemm bżonn li iktar natu spin tal-qudiem lis soċjetà tagħna biex din tuża iktar mezzi ta' reċiklaġġ, inkunu iktar effiċjenti fl-użu ta' risorsi. Jiena kontraporter fuq il-bio waste, fuq il-bio U din ġita dan ir-rapport kien ġi aġġottat maġġoranza qawwija. Huwa ta' pjaċir għalija li ngħid li l-Kummissjoni wkoll issa li jorġu l-abbozz ta' liġi dwar dan, naf li se jagħmluh fil-fatt. Imma mill-presidenza kont nistenna li tkunu iktar ambizjużi f'dan il-qasam. Nixtieq ngħid ukoll li hemm bżonn li niżguraw li kummissjoni toħroġ il-proposta sissa l-Kommissjoni ila tikkontradixxi li nafisa minn banda tgħid li m'għandniex problema bil leġijiet imma fl-istess żmien jgħidulna li ridu iktar regoli. per pereżempju fil- fatt li l-iskart jiġi mamul pala kompost il-kumitat kien ċar daqs il-kristall. Nispera li l-Parlament jirċivi l-appoċ dwar dan biex il-sistema li għanna palissa attuali kunu nistaw simplifikawa. Din għalissa e ila mamula minn ħafna tipi ta' liġijiet differenti U dak li għanna bżon huwa l-ċertezza legali, l-simpliċità, l-ċarezza, dan jirnexxina biss nagħmlu direttiva permezz ta' direttiva waħda. Hemm bżonn li nkunu realistiċi u mhux ambizzjużi biss. Għal din ir-raġuni hemm bżonn li konna proċess ta' għażla li jkun ta' bil-fors. Għax dan huwa l-uniku mezz li nistgħu nimxu l-qudiem għal raġunijiet ekonomiċi nixtieq nitlobok tedinna eh, iktar dwar l-istrateġija li se segu jekk tafu x'inhi għax xi kultant ħafna drabi in-negozjati ikunu mistura apposta biex ikunu jistaw forsi jizvolġu aħjar. Kif nistaw nersu nejn soċjetà li verament tista' eh, tkun iktar effiċjenti u titratta il-tibdil tal-klima. Il-kompost tant huwa importanti għal kwalità tal-ħamrija. Imma dan iqum iktar minn 38 miljun ta' euros biex nagarantixxu dan. ċfid dan affarijiet huma kollha pożittivi għalhekk tajjeb li nkunu iktar ambizzjużi u ikon permezz direttiva fuq dan is-suġġett jina nizgurak mill-appoċ tana. Issa, senjura Guterres Cortines. Grazzi. Jena ringrazja il signora Ministru. Jena verament kontenta. Għax inti tuħsib l-ambjent u l-kultura. Dan din hija ħaġa rari li konna l-Ministru qed għal dawn iż-żewġ eh, portfolios Jiena ħafna drabi daw mandomx l-istess uh, tip ta' prinċipji li, li jaqduhom, pero peress li jiena jinteressaw niż-żewġ setturi, l-kultura u l-ambjent, jiena ħadgost nisim jek titkellem fuq l-affarijiet sostenibli, il-materja sostenibli. il-fat li anki nħarsu il-wirt storiku dan u kol um ħafna flus. Jekk naraw kif sejrin kun għala l-andamenti palissa, qed naraw li qed neqrdu ħafna spazji naturali. X'jiġri mill iskar meta inti tkun qed twaqqa xi bini antik? Da fuq dan m'għandniex statistika, imma kull soluzzjoni Ewropea għall-użu ta' skart huwa jibda billi nħarsu aħjar dak li għandna bħala bini. Hemm ħafna posti naturali fl-Ewropa qegħdin neqirdu. Naħseb intom tistgħu titrattaw dan affarijiet tieħdu inizjattivi li nkunu jistgħu jiġu segwiti minn Presidenzi ta' warajkom. Ħafna studji bil-provi Princeton University għadhom kemm għamlu studju eh, jgħidu li fl-Awstrija fejn il-politika tagħhom eżemplari jgħidu li r-restorazzjoni tal-bini toħloq 20% eh, iktar ta' postijiet ta' xogħol, ġifieri ikollok isek 100 euro li inti tinvesti biex twaqqa xi bini antik imma fl-istess tkun qed toħloq postijiet ġodda tax-xogħol. Iridu niftakru ukoll li dwar il-żejt u materjali li mhux renovabbli. Ejja nafu li ċiniżi mhux se jiġu qatt ġewwa Brussels li se jiġu jaħdmu hawnhekk se jkunu nies li jgħixu fil-Belġu li se jagħmlu ċertu tip ta' xogħol. Għalhekk qed naraw li intom tippruvaw taħdmu fuq dan f'dan is-settur jiena qed se nappoġġakom u ħan nipprova nitlob il-kollegi jagħmlu l-istess. Grazzi ħafna. Mela, ambjentu kultura veru mhux dejjem imorru flimkien imma hija xi ħaġa interessanti Vittorio Prodi. Ma eh, Volevo ringraziare in ogni caso la... Jiena xtaqt ringrazzja l-Sinjura Ministru għalli xija ħaġa importanti li tinsab hawnhekk magħna. L-ewwel qabel kollox jiena nixtieq ngħid illi jiena naħseb illi raġuni minħabba li, li fija wafqu negozjati hija dika li, li aħna ma tajniex risposta għal proposta politika ta' Bali tal-Common Differentiated Responsibility. U minħabba li aħna ma tajniex din ir-risposta. Naħseb illi ma jistax ikun hemm kunsens dinji. U kunsens dinji għal dik il xi ħaġa li aħna għandna bżonn. Din hija situazzjoni sitwazzjoni reali marbuta mal-problema ta' tisħin globali u ta' rizorsi naturali. Għaliex għaliex aħna ninsabu f'għada fejn rridu nindunaw illi l-ewwel net ir rizorsi naturali huma limitati, it-tieni net hija limitata il-kapaċità tad-dinja illi tieħu fija l-iskar tagħna għanna użu eċessiv tal-fossil fuels illi huma stess huma skarsi minnhom infushom. U għalhekk il-problema hija mhux biss dik ta' ġestjoni ħażina tal-materjali, imma aħna rridu nittrattaw l-eruq tal-problema, iġifiri, riżorsi naturali huma limitati u għalhekk irridu nindirizzaw din il-problema ta' riżorsi naturali mill-punt di vista politiku. Iġifiri, ma dix iktar kwistjoni teknoloġika li nużaw blaħjar mod rizorsi naturali li għanna, ma illi nifmu, illi jekk illum ma nkunux orrif bizzejiet, illi nsibu sistema ta' gvernanza dinija, illi eh, tizguranna illi ser ikonna aċċess ġust għal rizorsi naturali għalina u għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjien, aħna ser naslu f'sitwazzjoni fejn ser ikonna nuqqas ta' dan ser ikonna skarsità. U ser wassal għal konflitti. Din hija l-problema u l-enija. U għalhekk irridu nittrattaw l-affarijiet bis-serjetà. Issa dwar il-problema ta' tisin globali. Aħna ma nistgħux noqogħdu nistennew li ngħaddu mill-fossil fuels għall enerġija li tiġġedded. Imma irridu nagħmluh malaj kemm jista' jkun mill-iktar fis possibbli ma jistax ikun noqogħdu nitolbu 20 jew 30 fil-mija. Meta eh, din hija xi ħaġa li nafu li hija possibbli tista' ssir, irridu nagħmluha u jekk innexxinna nagħmluha bi crash program. Aħna ser insibu s-soluzzjoni għal kriżi ekonomika li għana bħalissa. U għalhekk jiena naħseb illi irridu naqbdu dawn il-problemi f'daqqa u nagħtu tweġibiet politiċi kemm jista' jkun. Jiena dejjem ma' dispożizzjoni tal-Presidenza jekk hija trid titratta dawn l-affarijiet f'aktar dettall, grazzi. Krista Kras. Grazie ħafna ħanerġaw natu ħarsa sal-li ehm, l-punti u l-ennin u kontenta ħafna li l-President sa' taħdem fuq il-lat tal-bioċidi u jina għat naħdem u koll fuq rapport u u li janka l-ħuftajim mal-konsil kien eh, fil-plenarja ta' settembru ser uh, nivotaw dwaru li nkunu ċerti fuq il-kompromess uh, uh, fuq il-kriterja tal-katof li nixtiequ nsaħħu u li jkollna anka miri um, ċari. Għalina huwa importanti wkoll is-sostenibilità anka il- uh, l-esperimenti fuq eh, l-annimali aħna rridu ċertu sigurtà, però ma nistiqux li eh, ikunu eh, l-annimali li jissofru u anka regolamenti marbuta mal-bioċidi ġew kritikati ħafna minħabba dan l-aspet. Ma diffiċli li wieħed jara li ma esperimenti u ma daqstant meħtieġa oħrajn li nistgħu ngħaddu minn kollox donnu li tiġi il testijat kol ma naħsbu dwaru, pero rridu nżommu u dimajn għana li forsi ċertu esperimenti nistaw nevitawom. Il-protezzjoni ta' l-ilma, sur ziber semma l-ilma għax-xorb u direttiva naħseb li bħal qabel ehm, għatem stati membri eh, li għandhom ċertu bizza' fejt li dan it-tip ta' direttivi anka bħalma tiġri mill-bioċidi eh, sabiex jgħatu anka ċertu awtorizzazzjonijiet, però dan anka l-qasam tal-ilma rridu naħdu ħsibu rridu konna direttivi tajba fejn jidħol anka l-qafas tal-ilma, l-qafas l-ilma xorb. U rrid ikollna direttivi illi eh, ikunu eh, tal-livell u jilħu l-miri tagħna u għatajab li konna ċertu sens ta' sigurta anka fuq livell uh, komunitarju u uh, nevitaw anka ċertu prodotti li jamnu użu minn livell li ta' kimika dan uh, il-dun anka mill-perspettiva tal-SMEs u l-ispejjeż li huma jaffaċċjaw u naraw kif nistgħu nimmaneġġjaw anka l-ispejjeż aħjar Naddu għal uh, li jmiss. Grazzi ħafna fil-qosor ħafna. Sinjura Ministru, auguri għal presidenzi uh, għaxol li għandkom matul il-presidenza l-prioritajiet Ovvijan, intom titu ikonokom il-tnaqis l-emissjoni tal-carbon dioxide eh, fil-mezzi ta' trasport għal ehm, mezzi zar ta' trasport nispera li l-presidenza tal-Belġum t-lesti b'dan id-dossier ma mhux se jkun biżejjed. Ovvjament it-tnaqqis tal-carbon dioxide mill karotzi zzar, il-vetturi żgħar hija importanti ħafna huwa ħaġa tajba li nilħu fuq l-emissjonijiet li nilħu ftehim f'Cancun. Imma din hija kwestjoni tal-enerġija li taffettwa l-ambjent ukoll. Huwa importanti li nżommu l-pressjoni fuq il-kollegi kien kontu għal karozzi li għatmu bl-elettriku hemm ħafna proposti mill-Kummissjoni sabiex dawn ikollhom ċertu normi. Kien hemm ukoll numru ta' inizjattivi li ttieħdu matul Presidenza Spanjola, għalhekk naħseb li tkun ħaġa tajba li inti u koll tkun tista tikkonfermana l-istess intfala ministru tal-ambjent, ġifiri li l-pressjoni se tkomplu bija għal karozzi li jaħdmu bl-elettriku sabiex ikunu jistaw jintużaw s-sena d-dihla unkun ta' eżempju għal bija ta' dinja. Grazzi ħafna. Vorwärts, Jan, antworten ma naddu għat-tweġġiba, tal-Sinjora Ministru nixtieq nilqa l-Sur Antonino Abrami illi ser nitkellmu wkoll fuq il-European Environmental Criminal Court dak huwa l-punt li jmiss fuq l-aġenda għalhekk ħanaddi lura Sinjora Ministru l-ewwel. Eh, Jadu grazzi ħafna, Sinjuri, ngrazzjakom għal reazzjonijiet pozittivi għal prioritajiet il-fot kif intom setajnuna kienem ħafna kwistjonijiet eh, importanti u interessanti li intom għajmtu, Sinjura Alken, tkellimt dwar il-flejjes, il-flus. U għandek raġun, jekk inti kollok il-politika li tkun implementata tajba, li kollok il-flus biex tagħmel dan. U din il-ħagġa se niddiskutuha fil-bidu tas-sena d-dieħla imma fil-presentazzjoni tiegħi diġà semmejda hemm bżonn li nagħmlu iktar evidenti il-valuri, il-valuri per eżempju ekonomika tal-sistema ECO. U dan jaqat mal-mistoqsija ta' Sur Siber. Iġifiri, għaliex nabbenaw il-flus mal-klima. Ma tistax tifridhom. Għadin nejxu krizi finanzjarja u forsi se tkun l-okkazjoni biex nirrendu ruħna f'soċjetà li tuża inqas karbonju. Ma rridux nistennaw, ma nistawx nistennaw iktar. Il-krisi għadamana u naħseb Iwa żmien tajjeb biex aħna naddu għal mod ta' ħajja li tuża inqas karbonju. Il-bioskart aħna kuntant ħafna li l-Parlament għamel riżoluzzjoni dwar dan is-suġġett u dan ukoll nixtiequ li navvanzaw. Signora Gutierrez, tkellmet dwar l-immaniġjar tal-materjali u dwar il-foresti u kol. Jina naħseb irridu nieħdu din l-okkazjoni biex inħedġu iktar ir-reċiklaġġ. L-immaniġjar ta' ċertu materjal sostenibli. Meta wieħed jitkellem fuq ir-riċiklaġġ, tittara x'inhu l-prodott u tara kif jista' jiġi riċiklat wara kena l-istoqsija ta' Sur Prodi il-fat li l-risorsi naturali mumiex eh, anzi huma limitati. Dan ukoll huwa punt li se jiġi diskuss fil-Kunsill tal-Ambjent. Jiena ħat nota ta' Sinjor Glass fuq il-bio science fuq dan nishtiqu li nħu għall-inqas ftejjin politiku fil-Kunsil fuq dan, anki fuq id-direttiva tal-ilma tax-xorb jiena semmejta diġa', Fil-qosor nixtieq nerġa' lura għall-mistoqsija dwar dan is-suġġett. U ngħid li l-istrateġija u timing partikolari il-fat li għanna dan is-suġġett il-manager ta' materjali sostenibli fuq l-agenda. Imma diġa konna qegħdin nitkellmu dwar dan imħabba kan kun xinu l-iktar importanti li nitkellmu vuċi waħda sabiex il-messaċna jkun qawwi hemm bżonn li nkunu ċari f'dak li qed ngħidu. Hemm bżonn li nkunu nistgħu nagħtu informazzjoni li tkun tajba Dan il-punt ukoll se jiġi diskuss fil-Kunsil ta' Ottubru. U fuq il-Kunsil ġenerali nixtiegħu li noħorġu b'approċċ ġenerali u anki strateġija ġenerali. Din hija dan huwa lan tal-Presidenza. aħħar mistoqsija dwar il-vetturi li jaħdmu bl-elettriku dan dan is-suġġett ovvjament titħol fih ukoll l-industrija. Ma bla dubju da tip ta' vetturi eh, huma tajbin għall-ambjent, għalhekk aħna jħsibna nittrattaw dan il-punt fuq matul il-Presidenza sabiex il-kollegi li jaħdmu fil-qosma l-oħra jkomplu jiddiskutu dan is-suġġett. Naħseb niqafaw, nirringrazzjakom għal darboħra l-mistoqsijiet interessanti li għajjimtu, kien mod kif reagġiċċejtu għal program ta' ħidma tagħna tal-presidenza, nispera li aħna se zommu kuntat fl-imkien, jina dejjem lesta niġi niddiskuti ma'kom, U li niġi hawnhekk fil-Parlament biex niltaqa' ma'kom biex niddiskutu dawn is-suġġetti ta' sitt xhur li ġejjin jien naħseb li kollha importanti ħafna u għaddin ir-raġuni li rridu naħdmu id fit. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjora Ministru, President tal konsil Hawnhekk għandna ħafna dejat minna tal-Komitat tal-Ambjent tal-Parlament nittama illi nkun nistgħu naħdmu fuq dan il-punt li diskutejna il-Parlament ser tibad delegazzjonijiet tiegħu għal żewġ konferenzi ta' Kangun u Nagurja u li anka skont it-trattat ta' Lisbona aħna nkunu involuti wkoll fil-diskussjonijiet interni tal-Unjoni Ewropea, ġifiri madux iż-żmien illi issa jiltaqgħu biss il-Kummissjoni u l-Kunsill għal dawn id-diskussjonijiet imma li jkun inkluż ukoll il-Parlament. Għalhekk għandna din ix-xewqa illi aħna nattendu nkunu rappreżentati f'dan iż-żewġ konferenzi. Aħna ħerqana li nerġaw naraw kawnek fi xur li ġejjin naħdmu miegħek. Grazzi ħafna. Darf überleiten zu dem nächsten Punkt. Mela, nista nintroduċi l-punt li mis diġa l-għajt l-sur Abrami hawnhekk bid-delegazzjoni tijaw illi sertina informazzjoni u koll dwar din l-idea ta' uh, orti kriminali ambientali Ewropea għal ksur tal-liġi fil-qasam tal-ambjent, is-sur Konti u s-sur Antoni, l-ideja ħsiħħaġa ġemina ta' Venezia, naħa tal-International Academy for Environmental Sciences, IAES, u aħna verament kontenti li l-lum edina unnek ġo Brussel mana u li t tuna informazzjoni fuq dan il-proġett. U biex ma nkompli xitlef iktar ħin, nishtiq nadilkom il-kelma mill-ewwel Sur Fernandez, jekk ma importax aħna diġa dejna l-punt li jmiss, ġifiri jekk xieq t xi ħaġa jekk jogħġbok ħalli għal barra. Min jixtieq jersa iktar il-qudiem ukoll fil-kamra jista' jagħmel hekk sabiex narawkom koman aħjar.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 kelma sabiex uh, tres u din l-ideja mod konċis. Grazzi ħafna jina uh, verament kontent li fl-axħar jintlaqa din it-talba li kunem din orti um, kriminali u ambientali illi uh, aħna nistaw uh, li aħna nistaw nidiskutu dawn il-punti u għabazi ta' din l-istedina aħna nifmu illi aħna għadim f-soċieta tajba illi eh, n-nies jaħdmu per messa din l-akademja u igawdu mill eh, mid-dritt tagħhom illi ma jkunx hemm min fil-qasam ambjentali u n-nies eh, hekk ikunu jistgħu juru responsabilità kollettiva tagħhom sabiex anka eh, nejnu il-biosfera. U importanti li konna dan il-konsensus, din il-tip ta' empatija illi eh, ma torbot biss ma' destin imma li tkun tista' tejna nimxu l-qoddim. Irridu naċċettaw illi aħna jenna nistennew, ma tantx fadilna nistennew għaliex il-katastrofi diġa qiegħda magħna. Eh, <clears throat> onorevole Presidente, onorevole Deputati. Eżis Presidente, eżis Deputati. Jien nixtieq nirringrazzja l-President tal-Kumitat Envi tal-li tagħna din l-opportunità dan l-unuri li bħala President Esekutiv tal-Akademja Internazzjonali ta' Xjenzi Ambientali, kollu nistgħu nitkellmu dwar il-kontenut u raġunijiet wara proġetti tagħna. F'dan il-post hekk prestiġjuż. Jien nixtieq nirringrazzja wkoll l-onorevoli deputati, membri ta' dan il-kumitat talli tawna diġà l-attenzjoni tagħhom u nittama li ikollhom interess fil-proġetti tagħna wara l-litra ta' 13 ta' Mejju 2010 illi jien bat il-Kumitat Envi u wara din litra il-President Joe Leinen. Mbagħad tagħna jiena nixtieq ngħid dan li ġej. L-ewwel nett, eżis deputati. Nixtieq nitkellem dwar riformi. Għaliex riformi? Il-problema li jiġu mill-bidla fi rizorsi, fin-natura fi saħħa tal-bniedem diġà narawhom mizmin l-antikità. Iżda matul is-seklu rapport bejn il-bidem u l-ambjent kien rapport ta' aggressjoni reċiproka. U sfortunatament l-aggressjoni biħtija minnaħa tal-bniedem. U minnaħa tiegħu l-ambjent ukoll kien xiftit aggressiv anke l-aħħar diżastru wara l-esplużjoni tal-pjattaforma offshore ta' żejt Deepwater Horizon. Din tikkonfermanna illi il-problema hija gravi. U hemm il-ħtieġa li nintervjenu malajk hemm jista' jkun. L-ewwel irid tkun hemm sistema ta' kontrolli u ta' sanzjonijiet. Sistema li tiggarantixxi li jkun hemm ġustizzja effettiva. U f'dan ir-rigward Aħna naħsbu illi hemm żewġ tiġijiet l-aktar importanti. It-talba dejjem tikber illi jkun hemm liġi koordinata li titneda li tagħmel limiti aktar stretti marbuta mal dik l-attività tal-bniedem illi tagħmel riskju li għandha riskju potenzjali għall-ekosistema u koll it-nedija ta' strumenti sovranazzjonali ta' repressjoni tal-kondotti li jaqgħu taħt reati ambjentali. Qegħdin naraw ukoll illi hemm kollità ta' tniġis dejjem tiżdied ukoll il-bidla fl-ambjent il-ħsara li ssir l-ambjent dejjem jiżdied. Irridu naraw il-pestiċidi ma jikkawżawx traċedi umani kif diġa kawżaw bħal bopal fej kienem hemm bosta feriti u ħafna persuni li ikkontaminaw ruħom u eluf ta' mwiet. Rajna illi situazzjoni hija waħda gravi u aħna komplejna nistudjaw is-saħħa tal-pjaneta mid-dejta li għandna jidher biċċar li hemm il-ħtieġa li nsibu tweġibiet xirqa għal problema tal-ambjent. Fost l-studji nistaw nsemmu dawk kelli jaħdmu għabbażi tal-osservazzjoni bis-satellita. Illi ssir permezz tal-użu ta' satelliti NASA, mbagħad dawn jiġu evalwati, ġew evalwati f'San Francisco fi frar tal-2001 minn aktar minn 3000 xjenzati illi il-taqaw biex jidiskutu s-sitwazzjoni ambjentali tal-pjaneta u jipproponu xi rimedji. F'din l-okkażjoni ġie ppreżentat ukoll l-ewwel atlas tal-popolazzjoni tal-Ewropa din kienet bħal mappa ta' diżastri ambjentali. Dan l-atlas ġimnidi grazzi għal monitoraġġ illi sfortunatament urina il-verità sur president bejn l-1600 u san 2000 il-bniedem għamel ħafna dannu l-dinja u kellu effett fuq nofs ir rizorsi disponibbli. L-iżvilupp sostenibbli huwa prinċipju illi għandu jkollu valur universali għaliex ilu li daħar fil-kunsjenza kollettiva u rajnieh illi ilu jeżisti fil-istituzzjonijiet internazzjonali għal dawn l-aħħar 30 sena. Jekk niżamminaw dawn l-aħħar 30 sena, naraw illi irridu nagħtu importanza lil 20 sena bejn l-1972 l-1992. Rajna illi f'dan il-perjodu kien hemm ċertu kuxjenza kollettiva dwar il-problema tal-ambjent li ma diċ tiġi konsiderata pala xi kwistjoni lokali, reġjonali u nkella nazzjonali, imma hija problema dinija tal-pjaneta. Mbagħad rajna ċertu ħtieġa għall-informazzjoni minnaħa tal-bniedem. Kif ukoll il-ħtieġa illi jkun hemm ħarsien minn qabel tal-ambjent u fl-istess waqt jiddaħlu sanzjonijiet. Fid-dawl tal-prinċipi irridu dejjem iżommu f'moħħna din tista' tkun xi ħaġa tassew meħtieġa l-iktar fir-rigward tal-istrumenti l-ġodda sovranazzjonali. Il-prinċipju ta' min il-liġi seħallas. Si min jagħmel ħsara l-ambjent irrid jagħti kumpens kollettiv għal dan il-fatt, il-prinċipju ta' prekauzzjoni, il-prinċipju ta' prevenzjoni, sostenibilità u l-prinċipju tal-tranġar fejn trid titneħħa mal-ewwel il-kawża tas-sors ta' tniġis. Sur President, Eżiż Deputati, huwa importanti wkoll nadottaw liġijiet biex niggarantixxu li kien hemm ġustizzja effettiva permess tal-ħruġ ta' sanzjonijiet li jkunu proporzjonali u li jaqtaw għal dak li jkun. U importanti li l-istati membri issaħħu sanzjonijiet li japplikawhom dawn is-sanzjonijiet għal reati kriminali li għamlu ħsar l-ambjent. L-imħalfin nazzjonali jridu jagħmlu investigazzjoni effettiva mal-ewwel. Per eżempju, jridu jaraw għaliex kienem il-nirin ġewwa il-boskijiet fil-Greċja dwar dan irridu nitkellmu. Irridu naraw ta' minni ir-responsabilità irridu kien hemm azzjoni dixxiplinarja li ssir wara din. U din ġiet minn mozzjoni riżoluzzjoni tal-14 ta' settembru tal-2009. Hija importanti wkoll biex u dawn l-anijiet illi l-istituzzjonijiet u l-qorti illi inwafu il-Qorti Ewropea tal-Ambjent. Għaliex hemm bżonn ta' riforma? Għaliex niproponi l-Qorti Ewropea tal-Ambjent u x'vantaġġi ser ikollna? Ir-riforma aħna nisħu illi permettina biex nilħu bosta għanijiet l-ewwel net illi nisħu dwar prinċipji marbuta mal-effective justice li tisħaq dwarhom l-Unjoni Ewropea, ġifieri ta' ġustizzja effettiva li diġà tkellimna dwarhom li noħol istituzzjoni komuni tal-komunità li tkun tista' tigarantixxi l-kontroll ġurisdizzjonali dwar l-użu u l-abbuż fuq l-ambjent. U bekk ikun hemm aktar uniformità ti kontribut ukoll ta' esperjenzi ta' idejat għal l-arja tal-Euro Mediterran, l-Unjoni għal Mediterran, li nafu li l-ambjent hija waħda mill-kussjoni tewlenin ta' din l-Unjoni. Ir-riforma tkun ukoll f'sintonija mal-domanda kbira għal ġustizzja li qegħdin jitolbu bosta ċittadini tal-Unjoni. Hekk kif ikun hemm sitwazzjoni ta' tniġis illi sfortunatament, eh, per esempio pal maġara fil-kas Awrul, dawn jibqaw ma jiġux ikkastigati. Dan wassal d dizastru ta' Danubju, per esempio. L-Unjoni Ewropea fil-kas ta' Danubju indunat illi memx il-protezzjoni tal-ekosistemi. Mittelf metru kubu ta' materjal tossiku intefa fl-ambjent u nafu x'numa l-konsegwenzi. Naħsbu per eżempju dwar id-dizastri marbuta mal-libħra l-erika per eżempju li waslu għal danni gbar, eżis kollegi, eżis deputati. Mux bis qed nitkellem dwar l-ambjent imma anke eh, dwar l-industrija tal-ħut, per eżempju, l-industrija tal-lukandi, id-danni kollha li mhumiex biss marbuta mal-ekosistema tal-baħar. Imma danni fuq l-immaġni ta' dak li jkun fuq il-postijiet tax-xogħol u għall-ekonomija wkoll. Ir-riforma ta' tissir eat fit ma tix tkun alternattiva fir rigward ta' riforma penali li diġa nidiet l-Unjoni Ewropea bid-direttiva tal-1999 bir-regolament tal kunsil ta' 19 ta' novembru 2008 dwar ħarsin tal-ambjent. Dan huwa aspett ta' sew delikat. Din id-direttiva għandha lan li timponi fuq l-Istati membri l-obbligu illi tikkastiga penalment l-aġir illi jagħmlu ħsara fuq l-ambjent Dan il-livell ta' armonizzazzjoni ser iwassal biex naplikaw b'aktar effettività il-liġi tal-ambjent biex jiġi imħares l-ambjent kont l-artiklu 174 ta' trattat fejn dan it-trattat hemm il-konsapevolezza illi id-danni fuq l-ambjent ma jiġux ikkastigati. Din naraw li din it-tedida fuq l-ambjent edha hemmhekk minħabba li hemm sistema mhux uniformi fil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea, id-direttiva li tkellim dwarha dwar il-ħarsin tal-ambjent permezz ta' liġi penali għandha lan li tigarantixxi ħarsin uniformi fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea aħna nafu illi id-direttiva titkellem biċ-ċar dwar il-livell tal-ħarsin irid ikun hemm it-ħassib ir-reati ambjentali, konsegwenzi li dawn jista' jkollhom, il-fatt li dawn ir-reati huma teddida għall-ambjent u għalhekk jistħoq ilhom tweġiba xirqa l-esperjenza turina dan huwa fatt tassew importanti illi is-sistemi attwali ta' sanzjonijiet, mhux is-sanzjonijiet infushom, is-sistemi. Is-sistemi attwali mhumiex biżejjed biex jiggarantixxu illi titħares il-liġi marbuta mal-ambjent u għalhekk aħna naħsbu illi din titissaħħaħ permess ta' sanzjonijiet penali illi juru li hemm tiġa soċjali differenti meta mqabla ma' sanzjonijiet amministrattivi jew il-mekkaniżmi ta' sanzjonijiet ċivili. Biex ikun hemm ħarsin tajjeb tal-ambjent hemm bżonn ta' sanzjonijiet li jaqtaw qalb dak li jkun dak li jagħmel ħsara lill-ambjent. Għaliex nafu illi spiss jistgħu jagħmlu dannu l kwalità tal-arja, il-flora u l-fauna u anke l-ilma u l-ħarsin tal-ispeċi. Flimkien ma din l-ipotezi ta' riforma illi eżis deputati nistaw nitkellmu dwar aktar tard. Biswi din l-ipotezi, hemm ipotezi oħra illi hija din tal-qorti kriminali internazzjonali tal-ambjent. Dinja xi ftit aktar komplikata, xi ftit itwal Imma l-Akademja tagħna ilha għażmin twil tippromovija din l-idea. U id-direttiva titkellem ukoll dwar l-obbligu minħata tal-istat li jikkastigaw aġir marbuta ma' l-importazzjoni tal-iskat perikolus, per eżempju. U għallek jek nibdew mill-fatt li permess tal-approvazzjoni ta' riforma tal-Qorti Kriminali Ewropea tal-ħolqien ta' din l-istituzzjoni ġdida, jekk din tiġi konfermata, tkun tista' tiġi vantaġġata wkoll il-bidu tat-tieni riforma. Jekk nikkonsidraw illi 27 stat membri tal-Unjoni Ewropea diġaw ma percentaġġ kbir tal-International Criminal Court. Il-Qorti Kriminali Ewropea tal-Ambjent isservi biex tinħolo qorti oħra il-Qorti Kriminali Internazzjonali tal-Ambjent. Ir-raġuni storika hawnhekk ukoll ġejja mid-disastri kbar illi baqgħu ma ġewx ikkastigati. Anke jekk kien hemm danni kbar fl-ambjentu għal persuni. Per eżempju, il-proċess legali wara d-diżastru ta' Bopen, 30.000 persuna li mietu. U kull qarib tal-vittma tad-diżastru ingħataw 500 euro u kull persuna illi ġiet avvelenata innatat kumpens ta' 100 euro. Dawn is-sanzjonijiet ġew 26 sena wara d-diżastru. Dawn is-sanzjonijiet ingħataw fil-konfronti tal-managers tal-mexxejja mingħajr ma ġie konsidrat l-ambjent. Ma... Din is-sentenza ġiet 26 sena wara. U qalet illi hemm il-prinċipju ta' non ġustizzja. U dan il-prinċipju huwa f'kuntrast mal-prinċipju li tisħaq dwaru l-Unjoni Ewropea dwar l-effettività tas sanzjoni. Issa, f'dan l-istadju irridu nagħmlu domanda sempliċi. Iġifiri, dawn id-disastri ambientali kbar illi rajnijom ikissru l-ekosistemi, kem nistaw nejdu illi huma dawn huma reati kontra l-umanità? U għonek. Ma fil tqassam ir-rapporti għaj, nishtiq intenni il-proċedura skont l-artikolu 122-123 tal-istatut Jina nishtiq nitkellem dwar artiklu 7 dwar il-fat illi għonek għedin nitkellmu dwar qatt uman. U skont l-interpretazzjoni tagħna din tista' titħol fl-ambitu tal-reati kontra l-umanità u mhux dawk biħtija għaliex jekk dan isir din tkun xi ħaġa eċċessiva u tkun ġustizzja eċċessiva li din tmur kontra l-prinċipju tagħna. Meta jnara dan id-diskors, nistgħu niftu diskors ieħor. U nistgħu nitkellmu dwar l-aħħar diżastru li kellna illi sfortunatament wieħed jista' jara anka fuq l-internet it-tnixxija tal-idrokarburi fil-baħar fil-Golf tal-Messiku. Fejn mhux biss wieħed jista' jara il-kontinuità ta' dan id-diżastru, imma jista' jara wkoll il-kwantità kbira ta' idrokarburi illi dak il-ħin qudiemek eh, tista' tara qed tingħat fuq l-internet. Għaxin il-proposta tagħna? Aħna rridu li titwaqqaf kummissjoni ta' esperti interdisciplinari li dawn ikollhom kompiti speċifiċi. Wara niċċaraw ċirkostanzi rridu navanzaw b'inizjattivi speċifiċi u rridu noħorġu dokumenti adegwati li jkunu disponibbli għall-Unjoni Ewropea biex aħna inħedġuhom biex jappoġġaw l-Unjoni meta jkun hemm dawn it-tip ta' reati. Irridu nidu dan il-reat żdid id-diżastru ambjentali intenzjonali irridu nipromuovu inizjattiva indirizzata l-qorti kriminali li ja l-qorti pal qorti l-oħra pal dik internazzjonali u għalhekk titwaqqaf trid titwaqqaf il-qorti il-Kummissjoni Xjentifika konsulenti li kollhom għaniji speċifiċi li faslu l-istatut tal-Qorti Kriminali Ewropea tkollhom kompetenza speċifika, strumenti ġuridiċi speċifiċi. U aħna nisqu li dawn l-istrumenti ta' prevenzjoni huma aktar importanti minn dawk ta' repressjoni. Kif kol tal-ksur ambientali u r-rikjesta meħtieġa biex dan ta' bilħaq jaħdem. Niklassifikaw l-emerġenzi ambientali fiħdan l-Unjoni Ewropea, fiħdan l-Unjoni tal-Popli tal-Mediterran, natu attenzjoni speċjali l-ħarsin tas-saħħa, Rabta mal-problemi teknoloġiċi wkoll. Donatu attenzjoni l-aspetti kulturali u antropoloġiċi. Irdu faslu l-kunċetti meħtieġa biex nitrattaw kwistjonijiet ta' tniġis ambjentali, l-evoluzzjoni ta' dannu għal popolazzjoni u għall ekosistema u rridu ninvolvu wkoll il-kunċett ta' diżastru ambjentali b'intenzjoni. Sur President, eżis deputati. Nistaq nirringrazzjakom tal-attenzjoni u fl-istess waqt nixtieq nagħmel dawn il-konklużjonijiet li ġejjin. Fid-dawl ta' dawn l-argumenti l-Akademja Internazzjonali ta' Xjenzi Ambjentali tittama anke qudiem dan il-Kumitat tittama li dan il-Kumitat jilqa' l-proposti jagħti importanza lill proposti għaliex aħna lesti illi namlu dawn il-proposti biex namlu riformi meħtieġa. Eżiz deputati, l-Akademja qed poġġa dispożizzjoni tal-enfi post tal-ġudeka ġewwa Venezia il-bini ċertu binni ġewwa Venezja kemm komunali kif ukoll reġjonali biex ikun jista' jitwettaq dan il-proġett. Aħna nittammaw il-Kumitat MV jikteb paġna storika fir-rigward tal-prevenzjoni u l-kastigar ta' diżastri ambientali. Għaliex fil-kuxjenza tiegħu l-bniedem diġà dan ikun danna qabel ma jidher qudiem il-qorti u bekk jiena nixtieq nistieden l-komitat li jiġi ġewwa Venezia biex jagħmel il-laqat li jmiss fil-villa tagħna hemmhekk. Ja, molto grazie, professor Abrami, per di Grazie mill-qalb, Sur Abrami, tal-prezentazzjoni li inti tajt fuq uh, dan anka l-orti kriminali Ewropea u internazzjonali marbuta mal-ksur uh, tal-ġiet ambientali. ħafna mid-drabi eh, l-ambjent, l-qasam tal-ambjent dan jaċċetta kollox xo ma tantx jiġi kastigat minn jagħmel ċertu ksur tal-liġi, però ma sax nibqgħu sejrin hekk. Inti semmej ċertu inċidenti li b'mod eh, goff qed ifixklu il-natura u anka eh, jikkawżaw imwiet u uh, hemm bżonn fċertu pajjiżi li jkun hemm l-istrumenti meħtieġa sabiex ikun hemm konsegwenzi legali donnu fadal daqsxejn ta' vojt hemmhekk. Anka l-atmosfera ta' um, tal-arja, faslu l-oħrajn u osmaħra tfadal ħafna f'wajt eh, x'nimlew biex nkunu nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni u dan kien ta' spunt tajjeb sabiex aħna nkomplu naħdmu fuq dan il-suġġett. Għanna kollega li jishtiqu jresqu l xi mistoqsijiet, Sur Prodi. Grazzi, Sur President, grazzi, Professor Abrami, tal-prezentazzjoni tijak. minħabba l-kompetu li aħna għanna jiena nixtieq nara dak li inti għat mill punti vista politika. Din l-inizjattiva kif kont qed tgħid inti hija dwar sitwazzjoni fejn il-pjaneta tinsab fi globalizzazzjoni effettiva Iġifiri, il-kas ta' tisħin globali, jek naraw dan il-kas, huwa ovvju illi gaz b'effett serra illi joħroġ fl-atmosfera f'kull punt tal-globu malaj malaj ser jinvolvi l-dinja kollha. Ġifieri ninsabu f'sitwazzjoni ta' interdependenza. U din is-sitwazzjoni fej kulħadd jiddependi fuq kulħadd irridu namministrawha. U għalhekk mill-punt di vista politiku aħna irridu naħsbu dwar sistema ta' gvernanza illi tibda minn kompetenzi żgħar imma trid tasal għal din il-konklużjoni. Dan ifisser illi aħna rridu nikkritikaw kunċett illi sissa kien kunċett fundamentali, dak ta' sovranità. Ġifiri, aħna dejjem sissa iġudikajna mill-kultura tal-istat nazzjonali dejjem edna li sovranità hija kunċett assolut li taqa taħt l-istat nazjonali. U hija din it-tip ta' maturità politika li aħna rrid konna. Għaliex dan madux minnu. Għaliex madux minnu, madux minnu għaliex issa hemm affarijiet illi biex nitkellem dwar il-kunċetti li bdejt bih huma marbuta ma' l-interdependenza. Allura kiridu nindirizzaw bil-ħsieb irridu Npoġġu qoddimna din il-problema ta' sistema ta' governanza u ovvjament anke sistema ta' ġustizzja. Aħna irridu natu l-importanza dwar it-tieġa li nikkumplementaw prinċipju ieħor li huwa dak ta' sussidjarjetà. Dan il-prinċipju Ma nistawx nillimitaw biss għal trasformazzjoni tal-kompetenzi minn livell ta' istituzzjonijiet superjari superjuri għal wieħed inferjuri. Imma l-kunċett ta' sussidjarjetà irid jaħdem miżewġ naħat, jiġifieri l-kwistjonijiet internazzjonali ma jistgħux jiġu indirezzati fuq livell nazzjonali. Imma aħna irridu nsibu xi tip ta' qbil biex namministraw bil-kunsens ta' żewġ naħat dawn is-sitwazzjonijiet. U f'termini pożittivi aħna irridu nippruvaw nfittxu soluzzjonijiet politiċi għal dawn il-problemi kollha. Minnhom però toħroġ konsegwenza fuq livell kriminali. Anke hawn naħseb li dan jista' jiġi ġustifikat. Huwa il-kunċett assolut ta' sovranità illi jinterferixxi. Qed nirreferi mod partikolari għal pożizzjoni tal-Istati Uniti ma mhux huma biss fir-rigward tal-qorti kriminali internazzjonali. Huma jgħidu li ċittadin Amerikan ma jistax irid ċittadin Amerikan irtiġi ġudikat minn orti Amerikana. Taħsbu li dinja ġusta jiena ma naħsibx. Jiena naħseb illi hemm responsabilitajiet illi jmorru l minn dan. Ovvjament, jovja li hawnhekk irdu noqogħdu attenti x'namlu. Imma dan kollu huwa konformi mal-fatt li aħna naraw il-problema tal-globalizzazzjoni b'mod oġġettiv u nużaw strumenti li huma xirqa li huma minnhom infushom sovranazzjonali u aħna bħala Ewropa diġà għandna din l-esperjenza u rridu nużawhom dawn biex ikunu nistgħu noħolqu livell ġdid ta' amministrazzjoni illi huwa livell sovranazzjonali u li permettilna biex aħna namministraw dawn il-problemi illi imorru li mill-livell nazzjonali. Aħna fl-Ewropa diġà għamilna xi passi anke jekk żgħar. Imma nistgħu nippruvaw insibu soluzzjoni anke għal problema tal-orti kriminali internazzjonali. F'dan il-każ orti kriminali internazzjonali għall-ambjent. Grazie. Grazie ħafna Vittorio ta' din l-analizi fonda minna ħatija kważi filosofika anka kontribuzzivi għall-analizi tal-problemi li għanna un-vojt li jeżisti bej s-subsidjarjeta u supranazzjonalità konċetti illi jinħbew fis-sistema u li mhux daqshekk faċli tinduna bihom. Il-kellim li miss Sinjor Mokonajti. Ringrazzja ħafna, President, nixtieq ringrazzja Professur Abrami għal-prezentazzjoni ta' din l-inizjattiva. Jekk jiena rrid inkun ottimista naħseb li permezz tagħha din l-inizjattiva nkunu nistgħu nindirizzaw ċertu kwistjonijiet tal-ambjent u twassalna għall ambjent iktar nadif imma kif għal il-President għadna fil-fazi tal- eh, ċertu bdil ta' edeja ta' brainstorming, imma forsi xorta tista' tirrispondi għal ċertu mistaqsijiet. L-ewwel net il-qorti, kif tista' tiffunzjoni kwantu ta' ġurisdizzjoni ġifieri tkun kapaċi tagħmel investigazzjoni, indaġni tisma' il-każijiet, toħroġ is-sanzjonijiet fuq affarijiet konkreti Naħseb li hawnhekk ta' min wieħed jifhem jekk ehm, din il-qorti u kol tkun xista tressa entitajiet legali kella persuni jekk nitkellmu fuq legal entities, entitajiet legali, rridu naraw fej ikunu ehm, xindirizzi kollhom bħala ehm, fejn ikunu ikollhom l-indirizz tagħhom. Issa fuq it traġerja tal-Golf tal-Messiku hawnhekk Għanna kumpanija waħda biss li hija responsabbli ta' dak kollu li ġara, imma f'ċerti każi meta wieħed iqis il-problemi tal-Baħar Baltiku, hemm ħafna kumpanniji jew entitajiet li għandhom x'jaqsmu għat niġġis għat niġġis u eh, perikolus tal-Baħar Baltiku ħafna drabi l-attivitajt il-xol ta' kumpanniji ikunu qed iġibu magħhom ċertu tniġġis. Għalhekk inti kif tista' tkun taf minnu verament responsabbli u jekk irridu aħna eh, li konna orti Ewropea forsi eh, ix-xogħol isir iktar faċli għax l-Unjoni jgħavanzata ħafna fl-affarijiet ta' natura legali imma kiridu ninvolvu pajjiżi terzi, il-Russja, il-ċina, l-Amerika, il-Belorussja, specialment, jekk ma jkunux għazbis jek jieħdu sem huma stess fil-proġetti kif tista' tissieħibhom. Grazie, Sur Nick Griffin. Grazie ħafna, President. Nixtieq ringrazzja il-professur għal prezentazzjoni li jagħmel anki fuq il-futur tagħna għandi mistoqsija. L-Akademija tista' timmaġina jew inkella timmaġina li din il-qorti tkun tista' ġib ċesqal qorti daw kollha li ma jirdux jammettu għal fatt li l-dinja tagħna kull ma tmur qiegħda tisħon. Grazzi. yeah. <laughs> wie immer eine äh, schöne provokative Frage. Bħal dejjem inti tressaq mistaqsija provokattiva. Għana għaddu s Jolanda Hibner. Nirringrazzjak Jina naħseb li nistaw nejdu li din hija inizjattiva verament tajba li jkollna entità ta' kontroll waħda ta' dan it-tip. Speċjalment jekk din tkun tista' taħdem fuq livell internazzjonali il-twaqif ta', ta entità bħal di si jikun eh, eh, kolla impatt fuq it-tip ta' katastrofi li għedin li nitkellem fuqhom se jkun hemm numru ta' sanzjonijiet li wkoll dawn is-sanzjonijiet ikunu jiddependu mit-tip ta' inċident jew diżastru. Qed naraw bħalissa li l-BP ma taċkas każ dak li kienu għedin jgħidu l-esperti li kienem ċertu periklu ma' tamil li kella fil-golf tal-Messiku. Imma fl-inizjattiva ta'kom timmaġinaw li kunem eh, korrelaborazzjoni ma' l-entitajiet ta' kontroll għax naħseb li wieħed ma jridx ħares biss lej l-effetti ta' xi diżastru imma wieħed irid jara kif jista' jevitom dan il-kontroll preventiv sistema ta' informazzjoni. Għax wieħed jista' jimmaġina sanzjonijiet preventivi biex wieħed ma jasalx għal riżultati daqshekk ta', ta diżastri kbar. Grazzi. Signora Lichtenberger Grazzi ħafna. Jina hawnhekk osservatur eh, mill-Komitat eh, legali Aħna diġa konsidrajna din it-tip ta' dea għal din it-tip ta' art għalix teżisti din il-problema. Mish kombinazzjoni illi um, dawn is-sitwazzjoni dejjem inqaraw anke fuq il-frontieri il, il, eh, il nukleari il-dizastri li jisiru fil- uh, fi smajjar u għalhekk huwa verament propizzu li jkollna dan it-tip ta' sistema. Meta jkun eh, jekk ikollna dan din it-tip ta' art internazzjonali jew eh, fuq livell globali, kif ser naħolqu din il-bażi legali u flima forum ser namlu dan sabiex verament tkun uh, obbligatorja torbot b'mod legament mhux biss lill istati membri fuq livell Ewropew sabiex ikun hemm konsegwenzi penali għal uh, dawn uh, is-sitwazzjoni verament uh, perikolużi kellna sitwazzjonijiet fej il-reati saru fuq il-frontieri il il frontieri u ma sanix insibu soluzzjoni minħabba situazzjoni transkonfinali u għal dawn it-tip ta' situazzjoni il-Konsil għadu ma safx soluzzjoni u l-Unjoni Ewropea għada ma ħadmitx ħafna fuq il-konsegwenzi illi għandhom jirrikonoxxu kwalunkwe parti li tkun involuta fuq naħa tal-frontiera. Allura kif ser naħdmu f'dan il-qasam? L-għanu għacċar Il-mira jaċċara. Forsi hemm ħafna passi u forsi naraw mota differenti, forsi intom tista' tispjegaw li anka li ma passi nistgħu nimxu sabiex naslu hemmhekk. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-kontribut anka minnaħat tal-komitat tiegħek huwa kumitat importanti bħal huwa dan tal-ambjent. Ġifieri intom eh, tiddiskutu forsi iktar kwistjonijiet ta' reati li huma marbuta mal-persuna b'mod dirett, aħna iktar namlu dan fil-lat ambientali, però xorta waħda huwa l-każ li forsi japplikaw eh, il-liġi penali il-lan tal- tal-qorti li hija maħsuba għal ksur tal-liġi kontra l-persuna tinfetaħ iktar sabiex anka jkunu inklużi reati li huma kontra l-persuna imma li uh, ikunu qed jaffettwaw l-ekosistema pereżempju. Diġa rajna situazzjoniet fej kunem dan il-vojt minħabba sistema legali eh, li jkunem eh, ċertu diffikultajiet anka minħata l-autoritajiet kif eh, jitrattaw ċertu kazijiet ta' rejati anka li saħu fuq frontieri. Jekk ikona sistema ta' sanzjonijiet ta' konsegwenzi legali, ikkun imma soluzzjoni għal problema u anka jekk ikun hemm bżonn ikun hemm referenza għal orti. Aħna rridu din it-tip ta' orti internazzjonali u anka globali sabiex eh, naraw illi il-konsegwenzi legali u penali jkunu l-istess kullimkien anka paloma fl-Unjoni Ewropea, per eżempju. Sura Bram, inti sa smajt il-mistoqsijiet għan nisimaw l-Sinjura Karen Baħ l-ewel. Xtaqt kjarifika, jina minix persona legali, professjonista legali, jina fimt li din il-qorti hija marbuta mal-reati uh, penali. Jiġifiri uh, għal dawk il-każijiet fej uh, jista' jkun hemm tip ta' incidenti li ma marbuta ma' l-ambjent. Hemm każiet li għaw taħt din it-tip ta' qorti oħrajn le. Jiġifieri evalwazzjoni ċara eżempju ta' dak li se jseħ fil-lat ekonomiku ma' fej jitħlu anka reati ambientali forsi m'hemmx linja daqshekk ċara. Mela, Smena l-kommenti kolla, għandek l-opportunità s-sassa biex twieġeb. Ringrazio il... Grazzja l-onorevoli deputati għax verament intom il-għajtu, għajimtu eh, kwistjonijiet ta' importanza kbira. Ejja, nibdow mill-kommenti ta' Professor Prodi. U għet ifakkar fuq jekk fimtu sow fuq il-problema tal-applikazzjoni ta' sanzjonijiet inkontu il-problema ta' sussidjarità u tal-ksur possibbli tal-prinċipju ta' sovranità. Jienek fimtek sow kienu da kienet din il-soqsija tiegħek ngħidu mill-bitunet li il riforma tal-qorti għal din il-qorti Ewropea l-ambjent ma mhux se tidħol fl-ebda prinċipju ta' sovranità u tiksru għax aħna nafu li mill-Kostituzzjoni l italja stess imma dan japplika wkoll għal pajjiżi oħra li fil-qasam penali hemm eh, ċertu riservetezza tal-liġi għax kull pajjiż huwa responsabbli ehm, biex iddeċidi wkoll ċertu sanzjonijiet għal ksur tal-liġijiet tiegħu. Imma eh, dan japplika u ma, ma, ma, ma jmux kontra il riforma tal-qorti Ewropea. Għax kull stat membru tal-Unjoni ikun jista' ikompli jagħmel ix-xogħol tiegħu fil-qasam tal-penal. Irid jinforma ruħu dwar id-direttivi għal eh, minħarsin tal-ambjent u x'inhuma ir-regoli u liġijiet ikun hemm numri ta' sanzjonijiet li jkunu l-istess. għal li jkunem aġir analogu fil-fċertu pajjiżi, ġivri kull stat membru se jkomplu jagħmel xogħlu biex jgħid x'inhuma dawk ir-reati kriminali meta ikun hemm xi ksur jew xi reat imma eh, dan isir skont dak li ġi stabbilit mill-Unjoni Ewropea permezz tal-direttiva Eh, direttiva dwar il-ħarsin tal-ambjent skont il-liġi penali. Meta nirrispondi għattilet mistoqsija, it-tielet deputat, dawn u koll jorbtu mal-problema tal-problemi tal-klima, l-fat li d-dinja għattisħon. tisħon anki meta wieħed issemmu ċertu affarijiet li għandhom effett negattiv fuq il-faxxa il ta' uh, l-ozone. Ma, professor Prodi, um, laqatuk um, eh, la, kulħadd um, semma affarijiet importanti, imma l-Oliver eh, Prodi semma l-prinċipju ta' sussidjarjetà dan u dan l-istess prinċipju li qegħdin eh, napplikaw permezz din il-Qorti Ewropea tal-Qorti Kriminali għall-ambjent. Ġifieri. Meta l-President Ġowlajn insemma il-proċedura tal-qrati, il proċedura tal qrati il qorti tintervjeni din il-qorti Ewropea meta ma jasalx il-qorti tal-pajjiż. Ġifiri, xikultant, meta ma jisir xej fil-pajis, ovvjament, din il-qorti titħol ukoll. Imma l-iktar tieħu minn fejn ikun iħalla il- e, tħallit il-qorti tal-ambjent, e, e, tal-pajis. Ejja, nieħdu il-problema ta' Romania tal-Awrun. Kiku kienem il-qorti Ewropea wara li ħarġu mit eh, elf ta' kimika eh, mit elf ku mit elf kubu ta' materja tossika. X'kien eh, meta l-istat ma jintervjenix kun tista' tintervjeni il-qorti Ġifiri, mux edin nitkelmu fuq il- li xiliġi, tip ta' liġi ġodda, u ma l-istati li deċidu tip ta' krimin ta', ta reati u sanzjoni li du japplikaw. Imma Ġifiri, l-istat ikun jista' jgħid x'inhu marrejati imma l-qorti tkun tista' tiddefinixxi dawn il-dawn il-liġijiet. Issa fuq il-deterrence x'inhi di meta ma jkunux applikati l liġijiet, jibqa kollox teoretiku. Ġifiri, tista tkun ukoll xi forma ta' stimulu nerġaw niftakru il-fat li l-qorti kriminali il-qorti Ewropea Anzi, nitkellem fuq l-ICC tal-Amerika. Għatma jaċċettaw ċertu inħallu eh, il-qorti kriminali eh, tal-Europa tal lissa. Ġifiri, jekk aħna kienna jkonna kiku fil 72 u meta kien hemm l-ewwel konferenza dinija fi Stokkolma li 20 sena wara dak kollu li ġara eh, fl-ambjent, 20 sena wara ħadd ma kien jimmaġina li, li kun sekona kuxjenza għall-ambjent kif verament e, sar. ċertu ġifiri nis li jaħsbu iktar fl-ambjent, konna naħsbu xi istitut għal-ħarsin tal-ambjent jew il-prinċipju tal-impatt strateġiku anki ta' Brantland għatma konna nimmaġinaw daw l-affarijiet kollha. Għalhekk jiena għandi ċertu tama hawnhekk. It-tini ħanidħol eh, nirrispondi fil-qosor ħafna għax mill-lider għetnu ħafna ħin biex nirrispondi. Mela, kif se tiffunzjona l-qorti? Qed nitkellmu fuq prevenzjoni l-ewwel nett. jiġifieri wieħed irid jimmaġina meta inti għandek xi speedboat. Jew inkella xi biċċa tal-baħar qed taqa' biċċiet li qed eh, wieħed irid jara meta int għandek eh, xi dajsa illegali qabel din tere eh, trid tara kif tista' tintervjeni hekk qed inqablu din il-qorti ġifieri kif nista' nevitaw ċertu dizastri naturali. Jekk kien hemm xi settat anki fuq danni provokat, wieħed irid iċarom dawn l-affarijiet imma l-prinċipji hemm qegħdin il-prinċipji tal-liġi fuq il-baħar tal-Baltiku il-fat kif aħna nistaw naraw minu responsabli. Iva, dawn is-setat li setat li nies jew kumpanni suppost kellhom eh, jeżerċitaw fuq eh, l-effetti tal-dizastri id-danni din verament hija problema kbira mhuwiex tannu biss fuq l-ambjent, hemm il-dannu bioloġiku. Il dak kollu li jintilef u koll fuq eh, level ta' relazzjonijiet bejn il-bnedmin. Għani għafaw, grazzi. Ja, Professor Abrami, fin Grazzi ħafna sur Abrami, anka sur Gunnert, sur Robert Dantoni, grazzi ħafna li ġejtu għamnek. Għajimtu ħafna interess anka fil-komitati differenti tal-parlament. Aħna sar l-inizjativa tagħkom bis-serjetà Se nistennaw anka bil-ħerqa iktar informazzjoni iktar materjali, iktar diskussjonijiet u mbagħad forsi naraw anka kif nistgħu nkomplu naħdmu fuq dan il-qasam sabiex verament nimlew il- dan il-vojt uh, bej il-ksur uh, tal-liġijiet fil-qasam ambientali u nuqqas tal-liġi u konsegwenzi penali Ehm, fċertu każijiet eh, li anka forsi iservi dan il-orti bħala prevenzjoni illi gwardja il-ġit ekoloġiku u s-sistema ambientali. Mela, nistan nikkonkludi din il-parti għawnek, daw kolla li musa jattendu l-laqa tal-koordinaturi nawgurallhom il-btajjel tajbin. Aħna nerġgħu niltaqgħu fis-6 ta' Settembru fis-7 ta' filgħaxija ġewwa Strasburgu. Mela, naddu issa għallaqa tal-koordinaturi, grazzi. Uh, wonderful, yeah.